il-Kamra. Naddu għal punt li mis fuq l-agenda u l-punt li mis huwa il-rapport ta' sur Sajer dwar is-seta ta' delega ta' delega leġislativa. Naddu l-kelma l-rapporter sur Sajer. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Sefcovics eh, alelnök úr, sok szónok eh, azzal kezdi a... Grazie. Signora President. ħafna rapporters jibdew il-diskorsi tagħhom taħom billi jgħidu li suġġett tagħhom huwa l-iktar suġġett importanti. Nittama li tippermetti li l-istess lussu għalla volja forsi il- dak li sanajt jina u forsi iktar bir-raġun minn dak li jgħidu xi oħrajn il-seta ta' delegazzjoni leġislattiva hija waħda mill-iktar novitajiet importanti fit-Trattat ta' Lisbona la volja ma tantx jissemma. Dawk illi ikkritikaw it-Trattat ta' Lisbona kienu dejjem jitkellmu dwar deficit demokratiku. Imma dan id-dritt huwa wieħed mill-iktar drittijiet importanti li għandu l-Parlament. Xi jfisser? Ifisser li il deputati Ewropej eletti direttament mit-ċittadini jistaw għannom ta' ċittadini jiddeċidu fu u jimmonitorjaw ukoll l-proċeduri ta' implementazzjoni illi daħal fisseħ il-Kommissjoni il-kodeċiżjoni zidet il-seta tagħna, il-Parlament għandu iktar seta issa minħabba il-kodeċiżjoni dan huwa minnu, imma hemm ukoll titjib fuq livell kwalitattiv permezz tal-delegazzjoni leġislattiva u dan huwa suġġetti li nixtieq nkellimkom fuq illum. Aħna u bosta oħrajn iġġilidna sfiq biex nansibu ruħna f'sitwazzjoni fejn id-deċiżjonijiet li tieħu il komissjoni skont il-delegazzjoni leġislattiva jistaw issa jkunu monitorjati mill-Parlament. Dan kien possibbli mod formali fl-modi imma kienem xi xogħol inter li kien imexxi dan kollu u din ma kienieċ uh, dan ma kienx skrutinju effettiv. Din l-alternativa sa il-ġdida li hija waħda mid dispożizzjonijiet tal-artiklu 209 ta' Trattat tal Lisbona, anzi l-artiklu 209 ta' trattat se jbiddel xi ftit mix-xogħol li aħna nagħmlu hawnhekk fil-Parlament. Biex dawk illi qegħdin isegwuna mill-gallerija jistgħu jifmu dan ifisser illi kien hemm xi sforz biex innaqsu il-deficit demokratiku fl-Ewropa. Il-Parlament u l-Kunsill ma jistawx jitħlu fl-irqaqat ukoll tal-leġizlazzjoni Ewropea. Il-Parlament jiltaqa darba fix-xar u bħalma ġara llum mhux dejjem kulħadd jista' jkun preżenti. Imma aħna għandna bżonn li jkollna seta ta' skrutinju fuq dawk l-atti leġislattivi li kunu ġew delegati lill kummissjoni Il-Parlament għandu jozzu dan id-dritt. U aħna għanna namlu id-dmir tagħna skont it-trattat ta' Lisbona. U nużdaw id-drittijiet tagħna jekk aħna nagħmlu u naqdu dmirijiet nażgur se mmexxu l qudiem id-demokrazija fl-Ewropa. Il-Kunsill u l-Parlament is-setat leġislattivi ġifieri għandhom issa dawn id-drittijiet f'idejhom u nixtieq nirringrazzja l kulħadd għall kooperazzjoni. Grazzi ħafna issa n-nom tal-Kummissjoni is-Sur Shevskovic. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nibda billi nirringrazzja Sur Sajer għal rapport eccellenti li għamel aħna fil-Kommissjoni napprezzaw ħafna eh, l-approċ li indika il-Parlament għal dan l-atti delegati, ovvjament libertà sħiħa biex il-Parlament jirregola fuq l-atti leġislattivi m'hemm bżonn ta' xi linji gwida sabiex ma jkunx hemm approċċ frammentat u għalhekk il-Kummissjoni ħarġet bil-komunikazzjoni f'Diċembru biex tajt xkieku preferi li jsir sabiex ikonna approċċ tajjeb u prattiku għal leġislazzjoni fil-ġejjeni nixtieq nisħaq li l-Kummissjoni tappoġġa bisħieħ l-idea ta' ftejim jew inkella ftejim interistituzzjonali bejn it-tliet istituzzjonijiet fuq il-delegazzjoni leġislattiva li xtan iġib ċertu ordni fit-ħejjija ta' leġislazzjoni fuq is-sustanza intenni li l-Kommissjoni tilqa dan ir-rapport forsi ma naqblux fuq ċerti punti imma l-għanijiet huma l-istess irridu preċiżjoni, effiċjenza, trasparenza u bilanċ ċar u ġust tas setat jekk tippermettu li nkun ftit iktar konkret namel xi kommenti fil-qosor fuq ċerti partijiet tar-rapport dwar il-natura eh, limitattiva tal-artiklu 209 b'mod partikolari t-tieni paragrafu aħna mnek għandna opinjoni ftit differenti b'mod partikolari fir-rigward tal-mezz ta' kontroll imma ma rridux noqogħdu nidħlu xi kontroversja legali għaliex aħna naħsbu li huwa importanti li huwa importanti li nfittxu soluzzjonijiet prattiċi dwar il-tul ta' żmien ta' delegazzjoni ta' seta aħna naqblu illi għandu jkun hemm tiġdid eh, eh, li jsir mingħajr mingħajr ma jerġgħu jsiru diskussjonijiet skont kif isir fil-fatt f'ħafna oqsma oħrajn, kumment konkret oħrajn u jħor dwar il-dritt ta' objezzjoni. Naħseb illi hawnhekk naqblu għaliex aħna wkoll naqblu ma' rapporter illi il-formulazzjoni standard ta' xarrejn bil-possibilità ta' estensjoni għal xarrejn oħra tista' tiġi iffissata bil bejn it-tlet istituzzjonijiet tagħna naħseb li diġà kien hemm xi għaxar eżempji kif dan ġie applikat fix-xogħol leġislattiv li qed isir attwalment. Fil-proċedura leġislattiva hawnhekk kien hemm ukoll xi eżempji fl-istorja li meta nitkellmu dwar pereżempju sikurezza tal-ikel jew tal-ġugarelli kun hemm bżonn ta' proċeduri urġenti u għalhekk aħna naħsbu illi hemm bżonn illi Eh, ikonna xi proċess li jkun iktar urġenti minn dak li qed jipproponi rapporter u dwar l-alignment li konkludi għawnek għalix dan importanti ħafna għal-parlament, aħna naqblu li għanna nieħdu approċ pragmatiku jekk irridu namlu alignment ta' iktar minn 250 atti bażiċi leġislattivi jridu jkunu eh, allinjati ta' skont il-brack approach naħseb li fejn ma kienieċ issir din l-alignment għanda tibda sir naħseb illi aħna deġa sabdejna naħsbu dwar uh, kif nistaw nieħdu approċ li jkun liktar pratiku u pragmatiku. Grazzi ħafna sur kommissarju. Issa għannom tal-Komitat għall ambjent u s-Saħħa Pubblika Sur Lajnen. Grazzi, Signora President, grazzi, Sur Komissarju. Iva, il-Parlament Ewropew ilu jistenna dan il-moment li ikollu seta indaqs mal kunsel fuq l-iskrutinju tal-delegazzjoni leġislattiva l kummissjoni fl-2008 kienem 6.000 għat delegat ġifiri montanja enormi ta' regoli li ġiet adottata bħala leġislazzjoni sekundarja permezz tal-proċedura ta' komitoloġija fil-Kummissjoni u l-Parlament ma tantx kellu drittijiet għallulna l-affarijiet li kienu għaddejjien imma ma konniex ko leġislaturi issa trattat ta' Lisbona biddel l-affarijiet u aħna indaqs issa mal-Kunsell meta eh, fir-rigward tal-iskrutinju ta' atti leġislattivi delegati. U aħna lesti illi namlu il-parti tagħna aħna se, se naqdu dan ir-rwol ta' koleġislaturi u jekk inti sur kummissarju tajt li hemm bżonn ta' proċedura um, urġenti, allura mela l-informazzjoni trid taslinna fl-istess momenti li tasal il-Kunsill. Grazzi ħafna issa għannom tal-gruppi istur kojju għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju, kollegi. Naħseb li l-ewwel net għandi nifraħ lis sur Sajer il-kollega tagħna għal rapport eċċellenti illi preżentanna llejla. It-Trattat ta' Lisbona kif diġà intqal kabbar is-setat tal-Parlament Ewropew u daħal regoli li se jsaħħu l-iskrutinju demokratiku. Għalhekk naħseb illi mhux biss irridu nifirħu lis sur Sajer għar rapport tiegħu Imma għanna nkunu kontenti li din is-sistema l-ġdida waqfet darba l dejjem is-sistema ta' komitoloġija li kienet timblokka l-affarijiet. Issa għanna dan it-trattat il-ġdid li l-artiklu 209 se jitrattaw kol il-prerogattivi ta' din il-Kamra. Aħna nistgħu naraw atti leġislattivi essenzjali u natu lill kummissjoni ċertu marġni ta' flessibilità fir rigward ta' atti mhux daqshekk essenzjali. Mbagħad hemm uh, firxa sħiħa ta' setat illi aħna għandna u kif qal is-Sur aħna issa indaqs mal-Kunsill u nixtieq nisħaq xi żewġ aspetti tar rapport sar li għalija huma importanti ħafna. L-ewwel net l-idea li aħna ma nilqawx dispożizzjonijiet li jpoġġu obbligi addizzjonali fuq leġislatura u li jmorru kontra l-artiklu 290. Umbat ir-rakkomandazzjoni ta' trasmissjoni bikrija tal-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa u tielet l-idea li l-verżjonijiet lingwistiċi kollha u nisħa kollha irridu jkunu ppreżentati qabel ma aħna nibdew neżaminaw dawn id-dokumenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għannom tal-grupp tal-Soċjalisti u Demokratiċi is-Sur Rapkej dan mhux fil-Kamra għalhekk nagħti l kelma lis-Sinjura Lichtenberger għall-grupp tal-ħodor żewġ minuti. Grazzi ħafna. Dawn il-kwistjonijiet strutturali ħafna drabi ma natuhomx l-importanza li tisħoq ilhom. Dawn ir-relazzjonijiet bejn it-tlet istituzzjonijiet u s-sur Sajer għamel taqsira ta' dawn ir-relazzjonijiet b'mod eċċellenti fir-rapport tiegħu u għal dan nixtieq li ringrazzjah. Ir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet imbidlu mit-trattat tal-Lisbona. U r-relazzjonijiet il-ġodda issa mannix nħalluhom illi jiġu imminati b'xi mod ieħor minn taħt forsi. Ir-raġuni għal dan kienet propju biex il-Parlament u l-Kunsill ikunu indaqs fir rigward ta' atti id-delegati. U anki sabiex dawn id-drittijiet ikunu fattibli kunu jistaw jiġu garantiti. Għalina dak li huwa essenzjali kien propju li aħna noħol u l-kondizjonijiet sabiex dan ikun possibli. Ġifiri kondizjonijiet li għamluwa possibli sabiex id-dokumenti jintbatu l-Parlament fil-żmien xieraq sabiex aħna jkonna bizzejet ħin un biex nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. L-idea ma kienieċ li konna ftejm, imma li konna ftejm iswed fuq abjad li ma jgħawx vitmi mbagħad għal l-aġenda politika tal-ġurnata. U biex dan jirnexxinna nagħmlu hemm bżonn ta' regoli, regoli ċari li permettuna li nħarsu id-drittijiet tal-Parlament u mhux biss ikonna approċċ teoretiku għal daqstant. Grazzi, Sinjura Saja, kollaborazzjoni tagħna miegħek kienet tassew kostruttiva. Mitten nistgħu ngħaddu ma nista nistaw naddu għal rappresentant tal-Konservativi Ewropej. Anzi, l-kelma li kanna kienet mill-Konservativi, mill-Grupp tal-Konservativi Ewropej. Kellem li mess, grazzi Iva, rapporter għandu raġun meta referi għad deficit ekonomiku minħabba li din il-kostruzzjoni elitista tal-Unjoni Ewropea għandha deficit ekonomiku u dan id-deficit dan id-dejn dejjem qed jistied u ħajkompli jistied. U jiena ikolli ngħid li r-rapporter minkejja li u kien elokwenti u fluenti ħafna xorta waħda qiegħed jirreferi għal artiklu partikolari sabiex eh, bħala soluzzjoni u jiena naħseb li aħna b'darba sa dan l-artiklu nistgħu nbidlu leġiżlazzjoni u din hija xi ħaġa li hija wisq ġeneralizzata u tista' tkun interpretata b'ħafna modi differenti u allura jiena nixtieq inħeġġiġkom milli dawn is-salvagwardji li qegħdin hemmhekk għall-użu eh, ħażin li mhux ġust dawn huma setat li huma delegati lill-Kummissjoni mhumiex bizzejed. Għadin raġuni dan jammonta għal trasferiment għal darboħra mill-Parlament elett l kummissjoni Relevanti xi tgħid trattat tal-Lisbona, issa aħna dejjem edna u nkomplu ngħidu il trattat tal-Lisbona mandux um, leġitimità demokratika dan kien minħabba li kan konna mweddin aħna li ħajkonna referendum fil-Ren Unit me tlet partiti politiċi u tlet partiti politiċi ma zammewx il-weda tagħhom. Dawn kienu Nistonejdu ngħidu li dan il-kwistjoni hija riżultat ta' trattat ta' Lisbona. U għalhekk aħna rridu nopponuha din il-kwistjoni. Ringrazzjak. Grazzi ħafna. Issa Sir Hans Peter Martin fisem il-gruppi mhumiex affiljati, il-membri mhumiex affiljati. Grazzi ħafna jiena bħala wieħed illi kont favur l-Ewropa kont kontra trattat ta' Lisbona minħabba l-argumenti li għadna kemm smajna jagħmluha possibbli illi din iċ-ċarezza li aħna tant nixtiequ ma kinitx għadha hemmhekk u jiena naħseb il-ġenerazzjoni oħrajna jixtiequ li din it-trasparenza tibqa' hemmhekk. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nagħmluha ċara l-artiklu 290 iħalli ċertu marġni ta' interpretazzjoni, ġifiri aħna mhux biss nitkellmu fuq il-Kunsill li jista' jirrevoka il delegazzjoni però anke l-Parlament jista' jagħmel dan u aħna rridu niftakru li din hija sitwazzjoni. Però dak li qal is-Sur dan huwa veru wkoll aħna din nitkellmu fuq ħafna atti leġislattivi illi issa qishom qegħdin fil-limbu aħna diffiċli ħafna li nkunu nafu x'inhi s-sitwazzjoni u dawk li huma kontra l-proġett tal-Unjoni Ewropea żgur li jistgħu misibu eh, raġunijiet ħafna iktar raġunijiet f'dawn l-atti vagi. Naħseb li anke dwar dak li għandu x'jaqsam ma' trasparenza meta din nitkellmu anka dwar il-punt numru 10 dwar il-fatt li meta id dokumenti jintbatu ma jintbatux kollha bliktar trasparenza naħseb illi din hija xi ħaġa li rridu nirranġawha. Nafu x'ġara fl-Istati Uniti għalfejn ma naqbdux nikkopjaw nagħmlu copy paste u nagħmluha possibbli li ċittadini tagħna u li aħna l-parlamentarji nkunu ikollna l-informazzjoni li konna bżonn u m'hemmx għalfejn qogħdu nserħu fuq il-gruppi politiċi tagħna għalfejn ma nkomplu xaddejjin fuq din id-direzzjoni. Jekk hemm ir-riskju illi jintilfu ħafna atti leġislattivi, speċjalment jiena nittama li għana nkunu nistgħu nagħmlu ħafna xogħol nkunu imsieħba kostruttivi fir-rivoluzzjoni tad-demokrazija. Grazzi ħafna ma jider li hemm ħadd iktar li xtiq jitkellem f'din is-sezzjoni ta' Catch the Eye. Is-Sinjura Tikaw jekk jogħġbok. doamnă președinte, domnule comisar. În ceea ce privește procesul de delegare. Grazie ħafna. Dwar il-proċess ta delega jina naħseb li dan l-artiklu 209 mutanċu għadaqsek ċar, aħna din nitkellmu fuq ġenerali illi ma jirreferux għal l-elementi l-iktar eh, importanti ta' għat leġislattivi. Fuq livell prattiku jiena naħseb illi l-mandat l-ewwel nett jingħata lill-Kummissjoni u mbagħad ikun hemm ukoll perjodi ta' żmien li jkun stabbilit bħala skadenza u kollu mbagħad jkun deċis ukoll x'nu ma l-kondizzjonijiet. Imbagħad il-Parlament ikun jista' jagħmel il-kontroll imsta fuq dawn l-atti leġislattivi li kienu delegati biss. Dawn l-atti leġislattivi mbagħad jistgħu jkunu kontrollati mill-naħa tagħna u importanti ħafna li jkollna ħafna iktar trasparenza sur kummissarju, importanti ħafna li jkollna ħafna iktar trasparenza anke f'dak li għandu x'jaqsam id-diskussjoni u l-evalwazzjoni ta' dawn l-atti leġislattivi. Grazzi ħafna mxħat tiħor li jishtiq jitkellem fil-proċess ta' KHDI, ma jidirx li dan huwa il-kas, ma lissa naddu għal-Kummissarju Shevchovic, kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President, jiena nixtieq li nwieġeb il-kummenti tal-membri onorevoli ta' dan il-Parlament jiena naqbel perfettament ma' dak li intqal Mr. Leinen li trattat tal-Lisbona introduċa ħafna bidliet, bidliet kbar, dak kien ukoll fir-rapport. Jiena naħseb l-importanti li kulħadd ikun jaf x'numa l-bidliet u aħna nużaw din il-proċedura bl bl-ikbar rispett tal-leġislatur minħabba din hija importanti ħafna relazzjoni li aħna għandna bejnietna sabiex niskuraw li jkun hemm kooperazzjoni dejjem. Issa f'dak li xesa mill-urġenza u anka il-proċeduri urġenti. Jiena nixtieq illi nfakkarkom illi din il-proċedura tista' tintuża biss f'każijiet urġenti. nafu li aħna ma nixtiequx li konna rezzjon diffiċli ma leġislaturi għal din raġuni eh, naħseb li għandna nqogħdu attenti sa għaddi għal kummenti tas-Sur Koelo ta anke ta' kollegi oħrajn li aħna nixtieq nisarħilkom raskom li qed nagħmlu minn dak li naraw li tranzizjoni ta' dawn it-traduzzjoni tal-dokumenti ehm, tal-Konsill li siru aħna nafu illi trattat tal-Lisbona trid introduċi bidla importanti ħafna U l-Parlament għandu jkun ukoll fuq l-istess livell tal kunsill fuq dan l-aspett. U aħna dan nappjanaw ukoll li niżviluppaw tip tip ġdid ta' kooperazzjoni fejn il-Parlament Ewropew ħajkun involut fix-xogħol ta' tħejjija ta' dawn eh, l-atti leġislativi li jkunu delegati u aħna wkoll irridu nippruvaw insibu Modi ta' kif aħna nistgħu nirnegozzjaw anka fil-Parlament Ewropew. Issa dwar dak li qal is-sur Hans Peter Martin dwar dawn is-setat li aħna rrid ikollna minnaħa tal-Kummissjoni, jien ma naħsibx li dan huwa il-każ minħabba li huwa l-leġislatur illi jiddeċidi jekk il seta għandix tkun delegata lill-Kummissjoni u għal-leġislatur jekk li għandu jiddeċidi jekk għandu x'jopponi d-deċiżjoni li tittieħed mill-Kummissjoni. Jiena naħseb li din mhijiex daqshekk żona ambigwa minħabba li naħseb li s-setat tal-istituzzjonijiet huma ċari ħafna fit-trattat u naħseb li kulħadd għandu jirrispettom. Ringrazzjak ħafna Kummissarju tgħid is-Sinjora President, issa ngħaddu għal Sur Sajler għal-rapport sajsa sabiex jala din id-diskussjoni. Ringrazzjak ħafna, Signor President, Eh, Aziz Kummissarju, jina u kol nishtiq nirringrazzja l-daw kolla li parteċipaw fi diskussjoni, jina nishtiq nirgazzaw u kol għal dawk li parteċipaw il-ġejjin il kumitati oħrajn. Nishtiq nirringrazzja mod speċjali lill-Kumitat Ambjentali, skur laħaj ħajkollhom ħafna xogħol bħala riżultat ta' dan ir-rapport, però nixtieq nirgazzaw wkoll il-gruppi tal-kooperazzjoni tagħhom. Aħna qegħdin nħarsu lejn ġlida bejn il-Kummissjoni u il-Parlament. Ħabba aħna li jett nġildu għad-drittijiet tagħna qegħdin niġġieldu fuq il-fatt li aħna rridu nistqarru naraw x'numa d-drittijiet tagħna u naħseb li jkun ħafna iktar faċli jekk il-kollegi tal-gruppi politiċi kollha u tal-kumitati l-oħrajn jaqblu magħna dwar dan. U naħseb li jkun ħafna iktar faċli jekk aħna nitkellmu vuċi waħda naturalment u um, għandin raġuni aħna nkunu qegħdin nitolbu illi aħna ikollna id-drittijiet illi jistħoqilna. Jiena naħseb ukoll illi il-fatt illi rridu naraw li naġru ta' il-proċess li xi ħaġa tista' tkun pożittiva u għandna wkoll il-kwistjoni li għandha x'taqsam ma' delegazzjoni leġislattiva li kienet qed anke meta ma kellniex il-perjodu ta' il-proċess ta' kolleġislazzjoni. U jiena naħseb illi kif smajna minn xi kollegi dan għandu x'jaqsam ukoll mal-aċċess għad-dokumenti. Però għandna din il-kwistjoni wkoll li għandu x'taqsam mal-konsultazzjoni mal-Kunsill. Ir-restrizzjonijiet ta' drittijiet tagħna u l-mod ta' kif aħna nridu neħu dawn ir-restrizzjonijiet hija xi ħaġa importanti li għandna niddiskutu, però eżis kollegi jiena naħseb l-importanti li naqraw kollha kemm aħna l-att leġislattiv minħabba li ma nafx kif nista' nispjega jiena illi id-drittijiet qed ikunu estiżi u mhux ristretti, jiena nista' ngħidilkom li fil-passat ma tantx kellna drittijiet u fil-fatt in-nies jisom ta' bil-fors kien jisimgħu dak li aħna biex ma jkunux pasta zimana li kienu jisimgħu dak li aħna kellna ngħidu, però issa għandna estensjoni ta' drittijiet tagħna, tas setat tagħna u issa aħna għanna il-kontroll fuq eh, dawn id-drittijiet. Huwa issa fidejna li aħna nużaw tajjeb dawn id-drittijiet. Ningrazzakom il-kol tgħid il-President. Issa eh, id-dibattitu li jmiss dwar dan is-suġġett tkun ħajseħ fil-plenarja li jmiss fi Brussell. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li hija mistoqsija orali dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni.